fuq il-ftajim ta' sħubija bej l-Issi u l-Amerika ċentrali. L-ewwel naddil ngħaddi l rapporter Għandu erba' minuti, Sir Martin. Grazzi ħafna u l tajba. Dan huwa ftehim stepping stone, mhux il-prodott taħħari, rrid nenfasizzah dan, aħna għandna tlet kriterji fl flimkien mal-Kummissjoni u dak li nixtiequ u għal jkunu kompatibbli ma' WTO, t-tinnet li jkunu eh, tajbin għall iżvilupp u t-teletnet li eħeġġu l iżvilupp b'mod iżolat. Forsi ksibna wieħed minn daw l-lanijiet. huwa vitali għal l-aċċess kontinwu tas-suq wara l-emenda tar-regolament? il-prattiċi u fl-ewwel ta' Ottubru 2014 jekk ma jittaħħeġ azzjoni. Fir-rigward tal-ewwel għan ġifiri aħna żgurajna li Cameron isir WTO compatible fuq it-tieni għan Cameron mhux OEDC, però 40% tal-popolazzjoni tiegħu jibqgħu taħt il-linja tal-faqar u l-pajjiż jibqa' f'inċertezza Hawnhekk nindirizzaw din it-ħassib però jiena naħseb li u kol l-attentati kotenu tagħna biex intejbu l-governanza, biex intejbu l-istat ta' dritt u biex intejbu l-iżvilupp. Jiġifieri fir-rigward tal-iżvilupp naħseb li wasanna mhux ħażin, però fejn infallu u għalli il-Parlament appoġġa b'mod sostanzjali l-idea tal-integrazzjoni. Din pa ma tagħmilx dan, għaliex il-Kamerun huwa l-uniku pajjiż li qed jiffirma un batem hemm seba' pajjiżi oħrajn li d-daċidu li jibqgħu barra. Dan mux it-tort tal-Kamerun u dan irid ngħidu. Għaliex il-pajjiżi l-oħrajn tal-Afrika ċentrali huma LDCs u ma danċi jaraw inċentiv għal issa li jkun hemm IPA. Diġà jibbenefikaw minn aċċess eh, duty free għassu Ewropew u ma jarawx li se jkollhom valur miżjut jekk jiffirmaw. Fl-opinjoni tiegħi din hija opinjoni ħażina. Miż-żewġ naħat ma naħsibx li aħna nilhom bil-benefiċċji sħaħ tal-IPA. Fost l-oħrajn, ma spiegajnilhom il-benefiċċju ta' regoli komuni ta' oriġini dawn xi jagħmlu fis-sens ta' integrazzjoni reġjonali, però fl-opinjoni tiegħi lanqas ma offrejnilhom biżejjed benefiċċji lilin mill-liberalizzazzjonu. Fir-rigward ta' kummerċ ma minniex ma m'għadniex kif li pass jistgħu jintużaw biex jiġu żviluppati ċerti politiki tal-Kotinu. Hemm ħafna affarijiet ċerdu nagħmlu jekk irridu li seba' pajjiżi l-oħrajn jiffirmaw, però ġela darba din miex problema tal-Kamerun. Jiena nipproponi li nagħmlu stepping stone IPA, u mbagħad hemm punt ieħor li strettament mhux xi ħaġa tal-ipa ma tal kotenu U dan ma nistax ninjora, qed nitkellem fuq il-pożizzjoni tan-nies LGBT fil-Kamerun. Jiena mħasseb ħafna li leġislazzjoni ta' diskriminazzjoni moddija mill-Kamerun speċjalment artiklu 347 tal-kodiċi li jikkastiga relazzjoni bej persuni tal-istess sess u jista' jwassal għal ħames snin priġunerija huwa wieħed mill-aktar reġimi ħoroġ fl-Afrika fir-rigward tal-LGBT. Ħafna NGOs għajmu dan il-punt mija ju nixtieq nenfasizza li jiena ma naħsibx li din hija raġuni biex aħna niċħdu lipa, però naħseb fir-rigward ta' relazzjoni tagħna mal-Kamerun xi ħaġa li għandna nżommuha f'moħħna. Għandna neżaminaw dan l-aspett tar-relazzjoni tagħna mal-Kamerun. Bħalissa nirrakkomanda li napprovu dan l-stepping stone IPA. Grazzi. Annob tal-Kommissjoni Ewropea il-Kummissarju Peebalgs. Sur President, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sur Martin tal-ħidma kostruttiva tiegħu fir-rigward dan il-ftehim mal-Kamerun. L-interim EPA firmat mal-Kamerun huwa l-ewwel pass għal sħobija reġjonali għall iżvilupp u l-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika Ċentrali. Bis-saħħa ta' dan l-interim IPA, il-Kamerun d tgawdi minn aċċess sħiħ għassu Ewropew għal prodotti tiegħu mingħajr interruzzjoni sal-2008. Mill-konklużjoni ta' dan l-interim IPA fl-2007 kien importanti għal Kamerun kif ukoll għalina. L-esport tal-Kamerun għall-Unjoni Ewropea jinkludu prodotti li mhumiex koperti mill-iskema ġenerali ta' preferenzi bħal banana u l-aluminju jew li jibbenefikaw minn marġini limitati ta' preferenza. Taħt il-mandat attwali tal-Kommissjoni kien hemm attività mġedda fil-kuntest ta' negozjati ma' l-imsieħba tal-Afrika Ċentrali għal IPA e reġjonali aktar sħiħa. Se mistenna li jkun hemm progress eh, sostanzjali fil-ġejjieni. Dan l-ftejim issa se jieħu post il-ftejim interim li se jaħdem issa kif edna bħala stepping stone. Il-Kummissjoni se żżomm lill parlament informat bin-negozjati għaddejjin. Ir-rapporter mexxa li ma kienx hemm biżejjed inkoraġġiment biex wieħed jimxi l-qudiem. Fil-verità, aħna irdoppjajna l-appoġġ għall-integrazzjoni reġjonali kif ukoll kellna wkoll diskussjonijiet kif insaħħu il-ħidma tagħna. L-ikbar sfida fl-opinjoni tiegħi hija li l-pajjiżi f'dan ir-reġjun jaraw li jkun hemm inqas ħtieġa għal kooperazzjoni bejnietna. U ma kelli ħarsu lejn is-suq lil mill-Afrika u mhux dak Afrikan u għana kan opportunità nieqsa. Aktar ma jgħaddi żmien u kif jgħid Karol ukoll, hemm il-possibilità li nilħuq ftehim nkun nistgħu nagħtu appoġġ ta' żvilupp li kun jista' jappoġġa il-kummerċ reġjonali. Ekki ix-xejra illum ix-xejra tipprevjen il-pajjiżi reġjonali milli jkunu aktar, aktar ambizjużi fl-IPA reġjonali. Issa fuq id-dritti tal-bniedem sewwa mill-semmejta din il-ħaġa. Il-Kamerun għandha attenzjoni speċjali min-naħa tagħna fuq diversi joqsma fosthom l-appoġġ finanzjarju tagħna fil-konfront ta' organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili Aħna nitrattaw libertà tal-istampa, l-ġlida kontra korruzzjoni, promozzjoni ta' dritti tal-bnidem, speċjalment tan-nisa u l-komunità LGBT. Hemm ukoll żewġ problemi. It-traffikar tal-bnedmin u drittijiet tal-minoranzi. Aħna noqogħdu attenti ħafna għal din il-kwistjoni. Nafu wkoll irridu nsejsu r-relazzjoni tagħna mal-Kamerun fuq viżjoni fit-tul fejn l għaqda tagħna tkompli tikber b'mod sostenibbli u għabbażi ta' l-implementazzjoni sħiħa tal-ħtiġijiet tad drittijiet tal-bniedem. Dan huwa proċess li irrid jintensifika, però m'għandux ixekkilna milli nappoġġaw l-interim IPA e mal-Kamerun għaliex naħseb li nkun għadin nappoġġaw il-ħidma tagħna viżavi situazzjoni fil-Kamerun. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Sargentini. Grazzi, Sur President. Iva, jiena, e proponejt l-Komitat Defe li ma nirratifikawx eh, dan il-rapport, pero ma dġidaw li jirratifikaw. Jena smajt l-Sir Martin dal-ħodu u l-spiegazzjoni għalfejn eh, dan il-rapport mux perfett. Jena smajt eh, l-komissarju jgħid li ma jgħatix attenzjoni bizzejed l-kommerċ reġjonali. Naħseb li l-kolka aħna nafu għalfejn dan mhux tajjeb għal Kamerun. Però memx xi ħaġa aħjar u għaldaqstant ikonna naġġixxu b'dan il-mod. Dan huwa raġunament ċirkolari qegħdin nikdmu dembna f'ċertu sens għaliex il-Kamerun għandu ikollu l-possibilità li jpoġġi l-prodotti tiegħu fis-suq Ewropew b'kundizzjonijiet aħjar. Għaliex? Għaliex l-aċċess tas-suq u n-negozjati l ġew adottati b'mod li pajjiżi li qed e ikollhom aktar problemi. Il-fatt li aħna bħala Ewropa fil-konfront dan il-pajjiżi għanna mudell differenti. Aħna għom f'dawn l-FTAs li issa semmejnihom xi ħaġa oħra. Qed ngħidulhom issa EDAs. Però dan xorta jkosta biex xi kummerċ ħieles prodotti tagħna. Però mhux biżejjed mhux eh, bil-forsi kon tajjeb għal dawn it-tip u din hija ħasra. Issa l-kalima l-gruppi politiċi. Mux qed nassur stasni, għannom tal pipi, u laqqas is-Sur Cortes l-Astra. Is-Sur Rinaldi, jekk jogħġbok. għal grupp għalde. Għandek il-kelma l żewġ minuti. Grazzi, Sir President, Kommissarju, kollegi. Dan huwa ftejim li kostitwixxi pass ċkejken però importanti biex nirridefinixxu l-politika kummerċjali ma' dawn il-pajjiżi. Però naraw daqsxejn eżattament x'aħna nippruvaw inwettqu. Aħna għamilna riforma ta' biex nikkonċentra fuq il-pajjiż l aktar fuq ram l-aċċess għassu u kollha modifikajna d-data biex ikonna daqsxejn aktar żmien il-monitoraġġ tal-IPA u xi temi oħrajn inkluż dan mal-Kamerun. Din hija triq twila u għadin nimxu bil-mod nżammu f'moħna li bdejna fl-2002 u issa għadin freġi interim għawna kirrit niftaka eh, nishtiq ukoll il-kommissarju jgħidilna daqsxejn fiex wasalna fil-kwistjoni tar ratifika mill-Kamerun, però l-affarijiet qegħdin jiċċaqalqu. Fil-frattemp naħseb li jkun aħjar kieku aħna ninvestu f'dak li għandha tkun persważjoni biex ngħidu hekk, konvinzjoni ta' żewġ partijiet pajizi pajjiżi ACP u l-Ewropa li din it-triq hija triq li eh, trid tittieħed. Għaliex hekk għandna bżonn nagħmlu fis-seklu 21 biex nirredefinixxu r-relazzjonijiet tagħna. Xirrid ngħid eżatt. Il-medja lokali, per eżempju, il-medja lokali fil-Kamerun hija xettika, l-NGOs ostili, il-komunità tan negozjanti lokali, hija jew favorevoli jew inkella le skont ma' min wieħed jitkellem. Il-parlamentari nazzjonali ħafna drabi laqas biss ikunu involuti fil-proċess ta' deċiżjoni, dawn kollu ma jgħinix. U għal daqstant għandna bżonn fl-opinjoni tiegħi ta' inizjattiva ta' PR seminars mal-media, seminars mal-NGOs, eh, seminars u laqat mal beneficiari dawk li jistaw ikunu il l-enejn. Bħala MP jena tlab il komissjoni tiegħi biex torganizza laqa mal-medja li titratta l-Afrika biex nitrattaw dawk li fl-opinjoni tagħna huma l-opportunitajiet ta' dawn il-ftemijiet. Naħseb ukoll li huwa importanti li ninsistu mal-pajjiżi beneficjarji fuq dawk li għandhom ikunu l-miżuri ta' applikazzjoni interna, Ġifiri li jmorru l lin minn dak li nsibu fil ftejim Fis-sens li nippruvaw li nakkomodaw il-kulħat, kulħat eh, jibbenefika miżuri kontra korruzzjoni u sistemi fiskali li għamluwa tali li il-fondi jitqasmu fuq it-territorju. Grazzi, Sur Rinaldi u Sur Cortes Lastra. Għall-SND. Grazzi, Sur President Komissarju dawn il-negozjati tal-ftejim mal-pajizi tal-ACP mux mux sejrin tajjeb u ilhom sejrin għal sitt snin eh, forsi minħabba rrida tal-Komissjoni li tisforza proċess li fil-bidu kien karatterizzat mill-fat li jħalli barra ċerti atturi bħal Parlament Nazzjonali. Issa issa għedin niddiskutu fuq ratifikazzjoni ta' il-ftejim mal-Afrika Ċentrali f'dan il-każ il-Kamerun. Mhux eh, hawnhekk qiegħed eh, ngħid għalfejn għaliex kull darba l-Kummissjoni tiġi hawnhekk biex nadottaw dawn il-ftejmiet. Infakruhom li dan huwa ftejim għal għal żvilupp mhux għal kummerċ ħieles, għal daqsan nitolbu l-Kummissjoni l dar pajizi biex ma jqogħdux jitratjenu u biex jilħqu ftejim li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 can take another micro in the next seat. Mikrofonu għal-kallim. <laughs> okay. Uh... <laughs> Thank you. Grazie ħafna. B'dan il-ftejm Stepping Stone ir-reġjun kollu tal-Afrika se jiddajje fil-pajjiżi tal-viġinat se jinfirdu b'mod ekonomiku wkoll. Jista' jagħti l-każ li l-ikbar donaturi l-kooperazzjoni internazzjonali, però din għandha tkun kooperazzjoni li tgħin in-nies jinfatmu mill-faqar. Din hija kwestjoni li tmur lil mill-faqar irridu koerenza politika wkoll. Irridu niżguraw li il-bażijiet kollha nkunu koperti u anki fil-qasam tal- kooperazzjoni reġjonali, però dan il-ftehim mhux se jappoġġa l-kooperazzjoni reġjonali fil-verità. Jider li aħna qegħdin imorru kontra il-konċett ta' koerenza politika. Dan il-ftehim ma jagħmilx biżejjed, aħna suppost qegħdin insaħħu l-investimenti mill-Unjoni Ewropea, però jekk ikollok ftejim vinkolanti fuq responsabilità fil-kummerċ, naħseb li ftejim ikun aħjar, hekk l-iżvilupp l għandu jkun enfasizzat u mhux l-interessi tal-Unjoni Ewropea, aħna rridu niġġieldu l-faqar. U rridu naħdmu għall-iżvilupp għall-iżvilupp. Bħala ħodor aħna votajna kontra dan l-IPA. Għamilna dan fil-Kumitat tal-Kummerċ, dak ta' sviluppu se nagħmluh ukoll fil-plenarja. Kollegi, erġgħu għadu ħarsel dan il ftejm u waraw daqsxejn xfih. Il-Kamerun se jissaħħaħ b'dan il ftejm jew le. Grazzi ħafna. Is-Sur Scholz. Mill-Gur. Sir President, Komissarju, kif tafu il-grupp tiegħi qis l-istrateġija tal komissjoni fil-negozjati ta' dan it-tip b'mod kritiku. Issa għanna din ir-ratifika qudiemna. Għadin jgħidunna li dinja eh, IPA għall-Afrika ċentrali, pero għandna kanna pajis biss il-Kamerun li sa' jkun jista' jiffirma għal pajizi l-oħrajn fil-reġun għalun li dan se jagħmel aktar mill-liġijiet. Ma jixtiqux li s-swieq tagħhom jinfetħu għal kollox għall esportazzjonijiet min naħa tal-Unjoni Ewropea. Dan mhux se jizid il-kompetittività ta' dan il-pajjiżi jew nkella it-tejjeb is-sitwazzjoni ta' kummerċ tagħhom. Naħseb li dan jipperikola l-integrazzjoni reġjonali. U dan aqas biss jafuħ eh, dawn il-pajjiżi, però aħna qegħdin xorta naħdmu f'din id-direzzjoni. Il-Kamerun ma jridx jitlef aċċess eh, għal swi Ewropej veru fl-2014. Però din ġejtu bija xar ilu din id-deċiżjoni kienet waħda żbaljata u naħseb li regolament kellu jintbat lura. Dan huwa ħażin għar-reġun, ħażin għall kamerun u huwa ħażin ukoll għalina ma tantx jagħmel ġid li reputazzjoni tagħna fl-ACP grazzi. Allu xejn jigramen Grazzi ħafna, issa kellima oħrajn nibdew Bissur eh, Kazmarek. Kasmarek. Sinjura President, Sur Kummissarju, fil-passat aħna ma konniex eh, t naslu għal tkabbir e, eh, sostenibbli fil-ekonomija tal-ACP u l-ftehim unilaterali laqgħu eh, ma laqawx il-prinċipji ta' non-diskriminazzjoni. Fl-2007 ħareġ biċċar illi negozjati ġodda jew IPAS ġodda li kienu bdew fl-2002 bej l-ACP u l-Unjoni Ewropea ma kienux ser jiġu mlestija sal-aħħar tas-sena illi eh, kienet t-servi ta' eh, fi żmien sakemm kienet applika deroga għal reġim ta' kummerċ ta' Kotonu l epas konformità ma' regoli ta' WTO urew illi il-negozjati ta' l-IPAS kienu għadhom għadejjin fost il-pajizi ta' dan ir-reġjun il-Kamerun biss firma EPA eh, e eh, interim fl-2007 madana kollu dan jista' jiġi legalment vinkolanti jekk jiġi ratifikat mill-Assemblea Nazzjonali illi għadu dan ma seħx. Pajjiżi oħra barra il-Kongo u l-Gabon illi kienu qed jużaw sistema ġenerali ta' preferenzi huma pajjiżi inqas sviluppati illi għandhom aċċess ħieles għas suqtana tagħna f'kollox barra fis-settur ta' l-armi. Din is-soluzzjoni hija waħda provvizorja għal iktar integrazzjoni illi nistgħu tista' tinkiseb biss jekk ikollna ftejm panu mhux ftejm ma' pajjiż partikolari biss. Dawn il-pajjiżi jridu jassumu l-impenn politiku tagħhom sabiex Eh, naslu għal ftehim u huma jridu jikkonsidraw ukoll il bidliet u differenzi kulturali u soċjali tagħhom biex naslu għal ftehim. Grazzi ħafna, issa s-sur Cashman. Nixtieq nirringrazzja lis sur David Martin għal eh, ħidma tiegħu fuq dan ir-rapport. Il-ftehim sar biss ma pajis wieħed biss fl-Afrika ċentrali. Il-mira inizjali tal-PA hija illi inżidu il-kooperazzjoni um, ekonomika jiddispjaċini illi ma kienx hemm klawsula għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem minkej għal fatt li aħna sħaqna fuq dan il-fatt illi dan jidher fil-ftejm fil-ftejmiet kollha tagħna. Il- um, dan il-pajis jibqa jkun wieħed li l-iktar jiddiskrimina kontra l-komunità LGBT. Jina naraf illi dan huwa fejm interim u għalhekk hemm bżonn illi nkomplu negozjati Um, iżda nħoss illi dan il-ftejim interim jista' jkun wieħed provizorju illi iwassal għal iktar kummerċ ma' dan il-pajjiż u eh, namlu tajjeb għal kondizzjonijiet ħżiena illi jeżistu f'dawn il-pajjiż mhux biss fil-kummerċ iżda anke fis-settur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna lis sur Cashman issa il-Sur Tirolien għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President Kummissarju, kollegi. Dan il-ftehim ma l-Afrika ċentrali huwa pass konkret u għalhekk għandu jinkoraġġina, però ikopri biss pajjiż wieħed tal-Afrika ċentrali. Huwa bħal kieku l-pajjiż wieħed biss tal-Unjoni Ewropea jiffirma ftehim għannom tal-Unjoni Ewropea. Issa ġara mill-pajjiżi l-oħra fl-Afrika ċentrali dawn donnom ma jridux jissieħbu f'dan il-ftehim illi ser ikun biss u għalhekk kan qed nagħmlu biss għall-interess tal-Kamerun. Dan jurina illi aħna et nippruvaw ninnaġlu biex namlu dan il-ftehim ma pajjiż wieħed biss. Naħseb li li hemm bżonn nagħmel huwa li nbidlu l-affarijiet. Hemm bżonn illi niżguraw li jkun hemm ftehim reġjonali qabel l-ewwel Ottubru tal-2014. Grazzi ħafna. Tajab, issa ngħaddu għal proċedura catch di għal eh, żewġ minuti skont il-lista tiegħi u ħanibdew bis-sur Kutas. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-Kamerun huwa l-unika pajjiż fl-Afrika ċentrali illi għame firma dan il-ftejn provizorju mal-Unjoni Ewropea. Meta id-deroga li inatat mid-WTO għal ftejim tal-kummerċ unilaterali għal pajizi ACPs wasal fit tmim tijaw, il-Kamerun benefika għal su eh, bla taxxa aċċess għas-suq bla taxxa. U dan wassal għal distorsjonijiet anka meta d-deroga ta' WTO waset fit tmiema Naħseb illi aħna rridu natu il-go-ahead tal dan il-ftejm għaliex iservi ta' model għal pajjiżi oħra eh, tal-Afrika ċentrali li ma jħossomx lesti li għandhom jibdew dawn il-proċessi ta' negozjati dan il-ftehim irrid isir mill-aktar fis possibbli sabiex kulħadd jibbenefika minn dan il ftejm Grazzi ħafna issa Sur Milton. Grazzi, Sinjura President, il-ġlida demokrazija fl-Afrika ċentrali hija xi ħaġa li hija għaddejja għal xirin ta' snin issa huwa ċar illi l-awtoritajiet pubbliċi mhumiex f'pożizzjoni illi jipprovdu l-għejxin deċenti eh, li qed jagħmel ħajja aktar diffiċli ta' dawn in-nies u ta' tħassib li wieħed jara illi jekk lajnuna ma tasalx għall-ifqar persuni il-gvernijiet nazzjonali mumma lesti li għamlu xejn anka jekk dawn il-pajjiżi qed ifittxu l-ikel f'pajjiżi ġirien spiss eh, situazzjoni tkun diffiċli ħafna għal produtturi tal-ikel fl-Afrika u ma jkunux jistaw eh, jindirizzaw din il-problema f'pajjiżhom stess. U għad fiċ l wieħed jifhem eżattament għax ix-serva sana dan it-tip ta' ftejn. Is-sur eh, Peoples. Jiena ser eh, nipprova nitkellem Sin ser nipprova nħalli l emozjoni barra minn dan id-diskors tiegħi sistema ta' WTO tajba jew ħażina hija waħda li aħna aċċettajnija u aċċettawha anka l-imsieħba tagħna. Eh, u għawek nkunu qed niftemu skont il ftehim ta' da. Fortunatament il-negozjati għaddejjin U hemm situazzjoni fejn il-ftehim tal-PAs li saru mal-imsieħba tagħna ma jistgħux jiġu aktar eh, tollerati għaliex mhumiex kompatibbli mal-WTO u l-prinċipji tagħha. Għalhekk irridu nagħmlu ftehim illi huwa li legalment jagħmel sens għaliex aħna dejjem nisqu fuq dan l-istat ta' dritt. Barra minn hekk il- aħna qed inħarsu għal ftejim li ċara l-affarijiet fis-settur tal-kummerċ. Għalhekk nixtieq ngħid illi rridu nsibu mod pragmatiku kif niproċedu miex eh, irridu eh, irridu kol naftajim iktar sot ma l-imsiħba tagħna u dan huwa il-mod kif nistaw eh, niksbu affarijiet aktar sodi, per eżempju il- il joħroġ biċċar illi hemm imsieħba eh, fil-kummerċ illi huma eh, diffikultużi istaw importanti nifmu kif l-imsieħba tagħna jħarsu l-APAs Eh, meta u wieħed jitkellem fuq livell eh, pubbliku dejjem jaraw l-affarijiet b'mod negattiv, issa fuq livell eh, privat mbagħad l-affarijiet jidru aktar pożittivi. U l-attitudni miex daqshekk negattiva ħadd ma ser jinforza li PAC jekk l-imsieħba tagħna ma jappoġġawhomx ukoll li jitolbu ma daqsxejn aktar żmien, żmien għaliex għandhom bżonn jevolvu. Iżda Kifettilkom, il-sistema li għanna illum miex kompatibli legalment mal-prinċipju ta' WTO. Għalek, hemm bżonn li nimxu l-qoddim jenet nistenna illi nikonkludu eh, tal-IPAs eh, fl-Afrika ċentrali dawn ta' sew ser jimmaterializzaw u għalix fil-fat il- Waqt il-laqa li kellna aħna ma' rappreżentanta ta' dan ir-reġun esprimiet il-tassib tagħha u jien kienet l-ewwel opportunità tiegħi biex nifhem eżattament fejn kienu dawn il-punti ta' diffikultà u jien qed tella ejdinna x'tixtieq li tara differenti għaliex ma nixtiqux naraw eh, punti li xaklu dan il-ftehim. Jiena nittama illi dan il-ftejim u ninsab ċert illi dan il-ftejim mhux ser ixekkel lil kamerun anzi ser jgħinu. U aħna mux qed nipruvaw impoġġu lil imsieħba tagħna f'sitwazzjoni skomda. Bil-kontra, aħna qed nipruvaw inħeġġu il-kummerċ fis-sistema ta' kummerċ hekk kif teżisti attwalment. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Issa qabel mal naddi l-kelma lir rapporter nixtieq nistiden is-sur stasni illi ma kienx qabel magħna sabiex jitkellem għal żewġ minuti jekk rapporter jaċċetta dan. Però ir-rapporter jidher li qed jaċċetta mela ngħaddi għas-sur stasni. Sinjura President, tassew napprezza tassew napprezza illi eh, eh, permettitu li li nitkellem. Il- um, il stejim EPA interim huwa eh, wieħed illi jista' jkopri lista eh, jkopri eh, ftejim ma' pajjiż importanti fl-Afrika ċentrali. Din l-IPA għandha l-potenzjal illi tkun uh, il punt eh, importanti, benefiċċji fuq medda twila ta' żmien għal pajjiżi kollha involuti madana kollu eh, l-idea illi eh, kolna kummerċ ħiles ma' dawn il-pajjiżi jekk il-ftehim ikkompli jisħaq fuq iktar integrazzjoni. Għalek irridu nkomplu nisqu fuq din l-integrazzjoni li għalissa miex bizzejiet l-stati tal-Afrika ċentrali irridu juru impen politiku biex jikonkludu dawn il-ftejim għaliex il-dan jibqa ostaklu kbir fil-kummerċ il- il-kummerċ ma dawn il-pajizi u l-influss ta' dan il-kummerċ jibqa' weħed baxx. Il-grupp politiku tiegħi jilqa' il-, -il passi tal ta li saru mill-Kamerun illi huwa mistenni li jkun eh, ekonomija li tkun ekonomija prinċipali fl-Afrika eh, fl-Afrika ċentrali u flimkien mal-Gibbon et eh, taspira li tkun mutur għal iktar integrazzjoni bil-mira illi toħloq unjoni fid-dwana iktar b'saħħitha. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal rapporter Sir David Martin. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel qabel kollox, ħalluni ngħid illi min esprima riserva dwar l-IPA eh, jiena nixtieq ngħid illi kieku ma kienx ftehim provizorju iwa jiena naqsam it-tħassib tagħhom. Iżda rridu nifmu illi dan huwa ftehim provizorju. Kenna l-ambaxxatur tal-Kamerun fil-Kumitat tal-Kummerċ tal tal U huwa enfasizza l-importanza ta' dan l-IPA għal pajjiż tiegħu fl-opinjoni tiegħi ma tistax tikkastika il-Kamerun il li mhuwiex eh, l-DC. U nafu illi hemm problemi fl-integrazzjoni reġjonali. Per eżempju fil-11 IDF e ser jkun qed nisqu fuq dan, aħna però għandna xi responsabilità għal dan kollu għaliex e, il-problemi li kellna ma' dan ir-reġjun minħabba ir-rabtiet e, koloniali kolonjali illi minħabba li ġara 40 60 sena ilu, issa qed imbatu il-konsegwenzi u dawn il-konsegwenzi qed jidru fil-settur tal-kummerċ. Li nixtieq ngħid però huwa illi fil-waqt illi jiena nappoġġa dan l-PA xorta waħda nemmen illi aħna qed eh, il-proposti li qed irresqu aħna mhumiex biżejjed xorta għandna pereżempju l-limitu ta' 80% liberalizzazzjoni irrit ikun hemm ammont iktar sostanzjali. Naf eh, li hemm xi pajjiżi illi jekk ikollhom jilliberalizzaw sa 75% eh, li miex fil-bus il-bot minn 80% għaxorta mu miex lessi li jaċċettaw dan. Għalek, għanna Iva, punta tluq tajjeb, iżda għadna ma wasalni xemmek. Miex kwistjoni biss ta' liberalizzazzjoni, dan huwa pakket ta' żvilupp. Jiena nittama illi il-vot illum ikun għad pozittiv. Grazzi ħafna l-Sur Martin u dan jala id-dibattitu Tana dwar dan, il-votazzjoni il dwar il-rapport ta' Sir Martin isir illum fl-ofsenar. Il-punt li jmiss issa huwa il rapport ta' Sur Ivalo Kalfin għal l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni ta' settur pubbliku u ser nibda billi nsejjaħ ir-rapporter jitkellem, is-Sur Kalfin.